li bekk aħna kunu eh, nistaw flimkien magħhom intemmu dan is-suġġett. Il-autoritajiet Franċiżi għalu li li dawn kien riżultati mill-elezzjoni ta' 16 ta' Mejju. Is-sur Eric Andrew li ħajibdel il-kader Arif. Is-sur Jean-Jacob Bisep li ħajibdel is-sur Pascal Canfon. Is-sur Karim Seribi illi ħajibdel is-sur Vincent Peyon. Jina nishtiq nilqa l-kollegi il-ġodda fasna nishtiq illi nfakkar l-kollegi Andrew Bissep u Seribi illi huma jridu jżommu eh, mal-attivitajiet tal-Parlament u dan huma għaluħ ukoll f'dikjerazzjoni eh, bil-miktub li mandom lebda eh, kompitu ieħor jew set oħra li tmur kontra is-setat ta' membru ta' Parlament Ewropew. Nilqa' il kollegi Il-kollega l-Seribi fil-fatt għadu kemm qalli illi u issa ingħaqad mal-grupp tal-Partit tal-Ħodor.